nagħmlu iktar progress fuq din il-kwistjoni tant importanti. Grazzi. I thank you, Commissioner. Grazzi Kummissarju, dan id-dibattitu u malu u kif ser ġara f'każijiet oħrajn il-vot ser isseħ għadha f'nofsinhar, ser jittieħed għadha f'nofsinhar. Our next item on the agenda. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa r-rapport ta' Sinjura Westfall eh, dwar bidli demografiċi u l-konsegwenzi għall politika ta' koeżjoni u jiena ngħaddi l kelma lis sinjura Westfall. Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der demografische Wandel gehört zu den Megathemen unserer Zeit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 Ir-rapport ser isir għada u rridu nitrattaw il-kuntest li ninsabu fih. Din mhijiex kwistjoni ta' affarijiet soċjali. Dan ma jitrattax kwistjonijiet bħal pereżempju pensjonijiet għaliex il-Kumitat tal-Impjiegi jitratta dan iżda hija kwistjoni ta' x'tista' tikseb il-politika ta' koeżjoni u kif aħna nistgħu nfasslu il-politika ta' koeżjoni għall-futur f'termini speċifiċi jiena nixtieq nirreferi għal erba' oqsma li aħna ser nanalizzaw fir-rapport l-ewwel net. Huwa meħtieġ li il-koeżjon il-politika koeżjoni Ewropea tiffoka fuq il-tibdiliet demografiċi iktar milli seħ fil-passat l-istraġġija tal-Unjoni Ewropea tal-2020 propost leġislattivi il-bidliet demografiċi għandhom ruol importanti u issa l-implementazzjoni għandha tassigura li dan is-suġġett jibqa' fuq l-aġenda. Tini punt l-infrastruttura. Aħna għandna bżonn ta' infrastruttura li eh, tejn li l-anzjani biex nevittaw l-esklużjoni soċjali għattess per eżempju għal-bini pubbliku u importanti kif ukoll oqsma oħrajn tal-popolazzjoni bħal per eżempju nies disabilità jew familji b'ħafna tfal. Aħna rridu wkoll familji żgħar li jkunu iktar il-qofol tal-attenzjoni tagħna. Per eżempju, mod partikolari l-anzjani u familji familji bitfall b'ħafna tfal żgħar. Fl-Ewropa għandna pereżempju ħafna nies antjani jgħixu f'żoni rurali, nifukaw fuq dan. E, e, rridu kwistjoni tal-housing, rridu nanalizzawa sew kif ukoll e, kwistjonijiet soċjali u ta' għajnuna. Jekk aħna nanalizzaw il-fatt ta' dipopolazzjoni, ovvjament il- trobija ta' tfal hija importanti. Il-Kumitat ivvota il-possibilità li jiena xtaqt ninkludi li jkollna e, il-child care e, li jkun b'xej jkun disponibbli. Issa, dwar l impiegi iż-żaza u l-qat għandu għandu jiġi trattat u għanka wkoll rridu nqisu jisur kwistjoni tal-xogħlijiet għan-nisa n-nisa huma edukati tajjeb ħafna għandhom edukazzjoni għolja u jekk dawn mhux qed mux ser jiġu intużati din ser tkun ta' problema. Aħna nafu li eh, il-kwistjoni tal-anzjani għandha tiġi esploitata wkoll. Hawnhekk l-istrutturi eh, irridu jkun hemm strutturi f'ċertu reġuni. Sinjuri naħseb li l-kol naqblu li għandna bżonn ta' impatt attiv fuq bidliet demografiċi. Il-politika reġjonali tista' tikkontribwixxi ħafna. Jien nixtieq nirringrazzja lil kollegi kollha tiegħi fil-kumitat li jenuni dwar dan is-suġġett. Aħna rnexxielna niksbu ħafna. U ħafna nies saru tant anzjani li wieħed minnhom irtira wkoll sa minn bdejna. Iżda naħseb li x-xogħol kien utli. U naħseb li dan huwa rapport tajjeb u nisper li jiġi adottat maġġoranza għada, grazzi. Catch the eye. Għal proċedura catch the eye. Nisimaw l-ewwel mis Zaborska. Grazzi ħafna, Sir President. Il tibdil demografiku qed isir għal żewġ raġunijiet għax in-nies qed jgħixu aktar fit-tul qegħdin jitwildu dejjem għas-tfal dan ir-rapport jizamina dan il-qasam imma b'mod limitat u jara kif se jwassal biex ikunem hemm biex jitwildu fil-fatt iktar tfal aħna nafu li hemm ħafna miżuri li jfarku l familji qed jiġu introdotti ħafna kwoti anke li għandhom x'jaqsmu mal impikt fost in-nisa il-Komitat favur għaw li jaħdem dwar id drittijiet tan-nisa wkoll ħadem fuq dan il- fat li n-nisa jridu jkunu apprezzati u mħalsa għax-xogħol illi jagħmlu f'darhom meta jkunu qegħdin jieħdu ħsieb lil uliedhom u l-familji tagħhom aħna nemnu illi dan ir-rapport għandu jirrifletti u jara f'dak ix-xogħol eh, li ma jikkalkola ħadd ix-xogħol li ħadd ma jħallas għalih ix-xogħol tan-nisa fid-dar għalhekk dan ir-rapport huwa forma ta' inġinerija soċjali. is Prendegas. Grazzi, Sur President il-bidla fl-Unjoni Ewropea hija fatt u hija priorità li aħna naddottaw għalih. Hemm ħafna raġunijiet għal dan fertilità iktar baxxa, popolazzjoni li qed tgħix iktar u ħafna raġunijiet oħrajn dawn il-bidliet ġabu ħafna sfidi u opportunitajiet magħhom u aħna rridu naraw li nistgħu niffaċċaw dawn l-sfidi u naraw kif nistgħu naħtfu dawn l-opportunitajiet. L-istati membri jistgħu jiżdaw il-fondi strutturali biex jiżviluppaw strateġiji biex ikollhom ġestjoni aħdar tal-bidla demografika bżonn li jkollna iktar informazzjoni dwar il-bidli demografiċi fl-istati membri fir-reġjuni differenti fl-istati membri tagħna. Unbagħad din l-informazzjoni nistgħu nużawha għad-distribuzzjoni mill-ġdid tal-fondi strutturali lejn dawk iż-żoni l-iktar fil-bżonn l-integrazzjoni soċjali tal-anzjani tal, tal, fil- fis soċjetajiet tagħna għandha ssir priorità. Grazzi ħafna. Is-Sur Button. Sur President, il-demografija hija suġġett interessanti ħafna u wara ħafna tibdilit storiċi kbar hemm demografija issa fil-pajjiżi hemm bidla demografika l ma ħadd ma tkellem fuqha meta Tony Blair sar Prim Ministru fl-1997 kellna popolazzjoni ta' 58 miljun u issa għaddejna għal 64.4 miljuni u skont dawn ix-xejriet il-popolazzjoni taqbes is-70 miljun sa l-2030 u tibqa' tola ma dan it-kabbir tal-popolazzjoni huwa dovut għall-immigrazzjoni u l-wilt li jitwildu lil dawn l-immigranti. Memx problema b'immigrazzjoni eh, sostenibli imma fir-Renju Unit aħna qegħdin iżidu miljun eh, persuna mal-popolazzjoni tagħna kull erba snin. Għandna iktar nies mill-Indja u mill-Ġappun. Aħna nixtiequ li kieku nistaw nerġaw nieħdu fidejna il-politika tal-immigrazzjoni tagħna. Sur Mikaloxik. Grazzi ħafna, Sur President, is-soċjetà fl-Ewropa edha għaddeja minn ħafna bidliet demografiċi u tiffaċċa ħafna sfidi demografiċi qed tiżdied eh, l-istennija tal-ħajja. Din hija xi ħaġa tajba, imma peressi li ma tantx qed jitwildu tfal se jkollna nirrevedu l-politiki nazzjonali b'mod partikolari fil-qasam tal-kura tas-saħħa, pensjonijiet, appoġġ il-familji u solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet jiena skantajt li dawk li kidbu la il-rapport mumiex l-esti li appoċ li l familji sħaħ fejn emmom u xemmek u huma u l-post fejn jitwildu iktar tfal meta mqabbla ma' ehm, familji ta' ġenitur wieħed dan din hija xi ħaġa li toffrilna ħafna opportunitajiet hemm bżonn li nitkellmu dwar il-bidliet demografiċi u xejriet reġjonali u lokali għaliex hemm bżonn li nużaw il-fondi tal-politika ta' koeżjoni anki skont dawn l-indikaturi. Grazzi, is-Sinjura Morkonajte. Grazzi ħafna, Sur President, jiena nirringrazzja l-rapporter għal dan ir rapport tajjeb għax-xogħol kostruttiv li għamel jiena konċada u rapporter il-popolazzjoni edha dejjem t fl-Ewropa u l-Kummissjoni tara fl-importanza tal-bidliet demografiċi li huma teddida ma fl-istess ħin ukoll opportunità mill-2007 sal-2013 l istati membri ridu jonfqu 8.5% tal-fondi strutturali għalhekk il-politika reġjonali jew l-ewwel strument tal-bidla demografika. Hemm bżonn li jkun hemm iktar flessibilità irridu ninkludu il-komunitajiet lokali biex jieħdu deċiżjonijiet fil-politika ta' koeżjoni dan huwa suġġett delikat u hemm bżonn li jkollna approċċ iktar ibbilanċjat. ir rapporti foka fuq it-tifi tan-nar biex ngħidu hekk imma l-miżuri ta' prevenzjoni jridu jkunu implementati eh, b'mod effettiv fil ġejjin irridu naraw nirrevedu s-sistemi tal-pensjonijiet tagħna li kienu effettivi meta nħolqu imma x-xejri demografiċi kienu differenti ħafna dak iż-żmien. il-politika ta' koezjoni tal-Unjoni Ewropea trid tirrifletti s-sitwazzjoni attwali u dik tal-ġejjeni biex tkun effettiva. Jina nilqa r-rapport ta' Sur Westfall għanna popolazzjoni edha dejjem tixjieħ u r-rata ta' twellit edha dejjem tonqos Iva għanna bidliet demografiċi u ma tantx qegħdin isiru affarijiet biex ibidlu s-sitwazzjoni attwali hemm bżonn ta' inizjattivi azzjoni fl-istati membri miktar koordinazzjoni. Il-politika reġjonali hija strument ewlieni biex nindirizzaw il-bidliet demografiċi u aħna nappoġġaw ir-riforma tal-politika strutturali u rridu ngħinu l-anzjani tagħna irridu nipromuovu il- it-twelli ta' tfal, irridu nappoġġaw it-tfal, iż-żazax, u anke tfal il-nis li huma fil-età eh, produttiva tagħhom. Irridu nagħtu attenzjoni lil gruppi vulnerabbli ġifieri l tfal nis qiegħda, nisa, il-fqar, l-anzjani u l-immigranti. Dan kollu għandu jsib postu fil-politika tagħna li aħna napplikawa fuq il-kull livell fl-Unjoni Ewropea sur Sikjerski. il-bidliet demografiċi jolqtu ħafna stati membri u ħafna reġuni għanna rata ta' twelit baxa ħafna fl-Ewropa u għanna u koll eh, immigrazzjoni qawwija mid-żoni rurali għall bliet kbar Ewropej. Ir-rapporter tagħna huwa tal-fema li l-politika strutturali u dik ta' kawezjani se jiffaċċaw ħafna sfidi fil-dawl tal-bidli demografiċi. Hemm sit prioritajiet imma jinsan nsemmi tlieta l ewwel net il-fondi strutturali jridu jkunu adattati aħjar l sfidi marbuta mal-bidli demografiċi. Meta kuna qegħdin inqasmu l-fondi strutturali l reġuni jridu nqisu wkoll kriterji demografiċi. U f'dan ir-rigward qed nifaċċaw sfida kbira kemm fil-libliet u anke fiż-żoni rurali. rridu nevitaw illi hemm dan il-moviment lejn libliet, irridu nippjanaw aħjar ukoll libliet tagħna u l-municipalitajiet irridu jkunu attrajenti għal dawk li jgħixu fihom permezz ta' infrastrutturi li tkun favur il-konsumaturi u ċ-ċittadini irridu u koll nħedġu nisa biex jitħlu jinvolvu ruħom fil-ħajja professjonali u nġildu kontra l-qat fost iż-żazax. Grazzi. Komissarju Dalli biex jikonkludi jekk joġbu. Grazzi ħafna, Sur President, Onorevoli Membri, u grazzi Signora Westfall tal dan ir rapport huwa rapport li jirrappreżenta kontribut prezzjuża għal xogħol tal-Kummissjoni kif jgħid ir-rapport hemm differenzi kbar fi xejri demografiċi fl-Ewropa li se jgħaddu minnhom ċerti reġuni. Għalhekk soluzzjoni waħda mhix se solvi l-problemi ta' kulħadd il-politika ta' koezjoni ta' poġġa l-bidli demografiċi permezz ta' azzjoni bħala politika ta' suq ta' xogħol attiv l-infrastruttura fil-qasam tal-saħħa, kindergarten, housing u banki appoġġ għall-integrazzjoni ekonomika u soċjali tal-immigranti u minoranzi. Tweġibiet eh, reġjonali għal din il-bidla għandha tkun permezz ta' approċċ koordinat mill-2014-2020 Il-Kummissjoni adottat pakket fis-6 ta' Ottubru li tipprovdi qafas sabiex ikun hemm investiment fuq livelli differenti biex niffaċċaw il-tibdil demografiku. Aħna adottajna dispożizzjoni ta' tliet fondi inklużi fil-pakket il-Fond Ewropew għal iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u fuq il-Fond għal Koeżjoni. L-iżvilupp urban se jwassalna biex ikonna iktar flessibilità u iktar possibiltajiet ta' finanzjament biex aħna nindirizzaw dawn l-isfidi tal-bidla demografiċi fuq kull livell it-tixji ħattif u eh, b'saħħa tajba huwa importanti sabiex aħna wkoll ma jkonniex problemi fil ġejjin irridu naqsu differenzi f'dik li hija saħħa u rridu nikkontribwixxu biex ikun hemm aċċess aħjar għas-servizzi tal-kura tas-saħħa. Il-Kummissjoni issa qiegħda tfassal strateġija komuni li se tkopri dawn it-tlet fondi li semmejtilkom u anki l-Fond Ewropew Agrikolu għall-Iżvilupp Rurali u anki l-Fond Ewropew tas-sajt dan il-qafas se eh, se jaqleb l-anijiet tal-istrateġija 2020 eh, fanijiet li se jkunu appoġġati minn dawn il-fondi differenti se jindirizzaw dawn din il-bidla demografika u jaraw kif dawn il-fondi jistaw jaħdmu aħjar f'dan il-qasam. Grazzi ħafna sur kummissarju dak kien ir-rapport ta' Sinjura Westfall nirvotaw fuq u għada f'nofsinhar u nibdew niddiskutu l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna llum ir-rapport ta' Sur Peter Simon regoli dwar l-għajnuna mill-istat tal-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali.